ukoll fuq is-sit tagħna. Il-Kummissjoni kompetenti taw ir-ratifika għal erba testi approvati fil-Parlament skont artiklu 216 paragraf 4 ta' regolament dawn ġew huma approvati sakemm ma jkunx hemm fi żmien 24 siegħa ma jkunx hemm grupp politiku jew tal-inqas 40 membru li jresta ilment dan se u għal vot, dawn huma disponibbli fis-sit tagħna u t-titli tagħhom se jiġu publikati fil-minuti ta' seduta. Nixtieq ninformakom ukoll li l-għamis il-Parlament eh, ser jif